li dan ir-rapport sar xi ħaġa li aħna ser nerġgħu lura għalih fil-ġejjieni mhux ser jitemmu hawn l-affarijiet u nirringrazzjak. Luku, Mr. Galer. Grazzi ħafna, Sur Galer. Kifet? Dak, kien l-aħħar diskors, nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għandi aħbar qabel ma nkomplu il-partit tal-PP għamel eh, talba għal ħatra ta' Sinjura Madamanjes Lebran fil-Kummissjoni tal-Agrikoltura u il-Sur Filip Bulan fil-Kummissjoni tal-Impjek u anka eh, fil-Kummissjoni fil-Kumitat tal-Petizzjoni il sur Filip Bular jekk memx kummenti dawn l-ħatrit huma provati. Il-punt li miss huwa rapport tal-Sur Ungurjanu li huwa l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal baħar l-Iswed. U il-rapporter għandu il-mikrofonu. Signora President, tliet snin ilu il-Parlament Ewropew firma is-sinerġija tal-Baħar l-Iswed fil-reġjun sensitiv ħafna kienet passa pozittiv. Il-Bahar l-Iswed huwa eh, reġjun analizzat ħafna u li hemm anka biżat marbu, marbutin miegħu, però hemm ukoll it-tama u l-ambizzjonijiet ukoll. Il-politika tal-lum tista' tiġi żviluppata aktar u din il-Kamra jista' jkollha rwol kruċjali biex ittejjeb il-politika tal-Unjoni Ewropea strateġija sħiħa tal-Unjoni Ewropea. U din hija l-idea li hemm fir-rapport li jiena għamilt flimkien mal-appoġġ mill-kollegi tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Imma għalfejn rapport ġdid fuq il-Baħar l-Iswed u għalfej strateġija tal-Unjoni Ewropea għal Bahar l-Iswed. Għaw min jgħid li l-Bahar l-Iswed huwa Bahar żgħir u huwa veru huwa Bahar żgħir imma aħna jekk nbidlu l-mappa għal uh, mappa ta' strateġija l-Bahar l-Iswed jiġi kbir immens u barra minn hekk hemm ħaġa oħra. Il-Bahar l-Iswed huwa aktar iswed u qed isir aktar iswed. Wara l-adeżjoni tal-Rumanija u l-Bulgarija, il-Bahar l-Isfel sar parti mill parti mill-Unjoni Ewropea, però hemm ukoll tensjonijiet E, u anka nuqqas ta' f'dan ir-reġjun u analisi e, ta' dan ir-reġjun turi li hemm sfidi negattivi f'dan ir-reġjun. Anzi kien hemm minnhom illi e, ġew intensifikati kien hemm il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ġorġja fl-2008. Din hija waħda mill-konflitti li għadhom ma ġewx solvuti u anka il-problemi um, ta' nuqqas demokrati demokrazija anka fil-Ukrajina. Dawn huma eżempji ċari tal-riski ta' sigurtà marbuta ma' dan ma' din iż-żona. Imbagħad jekk neżaminaw ir-riżultati tal-involviment tal-Unjoni Ewropea fir-reġjun, Dawn jidru li huma imħalta l-approċċ tal-politika tal-Unjoni Ewropea m'għandix mekkaniżmi eh, ta' monitoraġġ jow ta' evalwazzjoni u ta' segwitu. Eh, l-istrateġija ta' reġun tal-Bahar Iswed mhijiex viżibbli bizzejet u hija frammentata u komplikata. Sinjura President, fil-waqt li nibnu fuq il-merti tal-sinerġija tal-Unjoni għal baħar l-Iswed li bdiet sentej ilu, għandu jkun hemm issa strateġija ġdida politika aktar b'saħħita u bodda konkreti. U nixtieq insemmi hawnhekk żewġ rikomandazzjonijiet li hemm nizla fir-rapport. L-ewwel net riżorsi adekwati għax jekk l-Unjoni Ewropea irtikola rwol tajjeb, irid ikollha riżorsi adekwati kemm finanzjari kif ukoll fir-rigward ta' riżorsi umani jrid ikun hemm linja ta' budġetarja eh, tajba ċara għax din hija vitali. Anka pjan ta' azzjoni ċar, banijiet ċari u xogħol ċar u anka laqat fuq livell ministerjalu il-ministerjali mal-pajjiżi involuti l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal baħar l-isbet m'għandix la eh, eh, E, Tissottovaluta rwol importanti tem mill-rwol tar-Russja u tat-Turkija biex ikun hemm suċċess fl-istrateġija u anka tal imsieba kollha reġjonali. Biex nikkonkludi, Sinjura President, nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha tal-kontribut tagħhom li kien eh, kienu pozittivi ħafna biex ħarġet l-ħar verżjoni tar rapport u naħseb li il-koll bilna illi din il-Kamra qed tistenna mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Kunsill illi dan ir-rapport isir realtà ikun hemm involviment strateġiku tal-Unjoni Ewropea fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed. Dan għandu ikun fad grazzi ħafna lir rapporter naddu issa għas-sur fuq l-fisem il-Kummissjoni. Grazzi, Signora President, Onorevoli Membri, jiena kontent ħafna il reġjun tal-Bahar l-Iswed jgħat fuq net tal-agenda tal-Parlament Ewropew. Dan ir-reġjun huwa wieħed importanti ħafna l-Unjoni Ewropea u aħna rridu nifukaw fuq biex nirriflettu il-sensittività tiegħu għalina nixtieq nirringrazzja u nifraħ l-rapporter u l-Kumitat tal-Affarijiet Barranin il-rapporter eh, il-sur Ungurjanu għal-rapport li huwa eccellenti il-rakomandazzjoni rakkomandazzjonijiet li hemm fih huma innovattivi u interessanti ħafna f'ħafna kustjonijiet eh, fl-aħħar mill li kellna il bahar nisbet u huwa veru, li parzialment jiforma parti mill-Unjoni Ewropea. U eh, huwa importanti ħafna aħna rridu nitrattaw din ir responsabilta ġdida li għanna pala parti mill politika tal-ġirin tiġa għanna inizjattiva li timmira din eh, dan ir-reġun u din hija s-sinerġija tal-Bahar l-Iswed. Però irridu nammettu li l-implementazzjoni tagħha kienet ħafna aktar diffiċli milli ħsibna u mhux dakollu li xtaqna namlu ġi mill-uħtajjeb minn dawk kollha fir-reġun. U eh, minħabba dan il-Parlament uża qed isemi approċċ eh, li jinvolvi l reġuni kollha, reġuni fuq livell reġjonali u fix-xhur li ġejjin dawn eh, eh, jistaw ikunu konkreti meta iġibu titjib li ċittadini ta' dan ir-reġjun għalhekk. L-iżvilupp ta' strateġija ġdida għal baħar li iswed rappreżenta l-impenn tagħna għal dan ir-reġjun u għal l-istati membri li huma parti minn din il-żona. Aħna natuhom l-appoġġ tagħna biex jilqgħu l-isfidi eh, marbuta mal-sitwazzjoni ġeografika speċifika tagħhom. Aħna nifmu li strateġija għal dan ir-reġjun tal bahar l-Iswed m'għandix tiġi interpretata bħala li qed tieħu post xi sforzi oħra bħal dik pereżempju ta' sinerġija tal bahar l-Iswed, imma għandha tkun għafas komprensiv fejn ikun hemm il-gwida għall-attivitajiet kollha tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-reġjun l-istrateġija tal-Baħar l-Iswed se tkun okkażjoni ideali biex aħna naraw x'inhuma l-interessi tagħna f'dan ir-reġjun, inkluż e, dawk e, soċjali ekonomiki u politiċi u naraw kif dawn jistgħu jintlaħqu. Il-Parlament identifika il-loqsma differenti illi li fuq ma tiġi żviluppa tal-istrateġija bħal gvernanza, is-sigurtà, l-enerġija, trasport, l-ambjent, il-kummerċ, l-iżvilupp e, lokali u dak soċjali u uman. Jekk niżviluppaw din l-istrateġija zidu l-opportunità anka għal involviment marittimu ehm, u il komissjoni qed tipprepara fil-fatt pakkett sħiħ li jindirizza l-politika marittima, il-ġestjoni tal-riżorsi eh, naturali u l ġlieda kontra il-sajt illegali aħna nistaw mill-arfin li tiġanna għanna fuq uh, eh, l-istrateġiji tal-Baltiku, per eżempju, nistaw eh, nużaw l-esperienzi minnem għal din l-istrateġija u eh, aħna konxi illi kull reġjun ta' baċir fil għandu l-speċifiċitajiet tiegħu u għalhekk kull strateġija trid tiġi adattata skont il-karattru settorali u anka skont oqsma oħra, elementi oħra importanti, Sinjura President, l-strategija għal eh, Bahar l-Iswed toffri sfidi eh, għalina u għal-reġjun però hija relevanti biex ikollna kanali solidi mal-imsieħba tagħna f'dan ir-reġjun biex nassikuraw illi eh, tiġi implementata b'mod eh, lix faċli u rridu nużaw din l-opportunità biex nikkonsultu taw ma daw kolla interessati mill-imsieħba tana eh, f'dak ir reġjun u mm, daw l-oħra kolla involuti. Aħna lessi li nilqaw il-rakkomandazzjonijiet tar-rapport u għamlu sforzi biex nizviluppaw strateġija l-Bahar Baltiku u ħanitolbu l-appoċċa din il-Kamra u tal-Konsil. Grazzi ħafna lil kommissarju Issa għanna tlet kellima għal li għandhom il-mikrofonu għal minuta kull wieħed is-sur Kazak l-ewwel għal Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali. Grazzi Sinura President, Kommissarju, kollegi, nixtieq nifraħ lil Sur Ungureanu jiena contract person għal interkomitatu ħad goss li daħlu anka ftit mill-proposti tagħna jiena kuntent li wara li wara li ssieħbu r-Rumanija u l-Bulgarija mal-Unjoni Ewropea l baħar l-Iswed sar ukoll parti mill-Unjoni Ewropea U dan għalhekk jitlob li jkun hemm riżors finanzjali u amministrativi tajbin u koordinazzjoni aħjar u eh, kontabilità. Rridu naraw li l-istrateġija l-ġdida tal-Baħar Iswed ikolla proġetti speċifiċi u niffukaw fuq interessi komuni bħal ambjent, l-enerġija, trasport u l-infrastruttura li huma importanti għall iżvilupp ta' dan ir-reġjun li huwa meħtieġ ukoll huwa hija kooperazzjoni imsaħħa fuq livell parlamentari kemm fuq livell bilaterali kif ukoll ukoll mal-Assembleja Parlamentari tal-Kooperazzjoni fil-Bahar l-Iswed fl-ħarnet irrid inqata l-mikrofonu tal-kellimi. Is-Sinjura Tika għal-minuta. Sur Komissarju. Il-Komitat tagħna ta jappoġġa il-leġislazzjoni attwali tal-Unjoni Ewropea u tinkoraġixi l-istati f'dan ir-reġjun biex jirratifikaw it-trattat u ċ ċarter tal-enerġija. L-assistenza tal-Unjoni Ewropea u mill-Bank eh, huma importanti ħafna għal dan ir-reġjun Aħna nistennu ukoll ikun hemm sigurtà eh, tal-enerġija fir-reġjun il-Nabucco huwa priorità għall-Unjoni Ewropea u anka il-Pan-European pipeline u l-interkonnessjonijiet l-oħra l-enerġija huma importanti ħafna lek il-kooperazzjoni hija importanti immens bejn il-pajjiżi kollha f'dan ir-reġjun irdu nħarsu lejn kooperazzjoni reġjonali u l-iżvilupp reġjonali. U għalhekk nitolbu lill-Kummissarju biex jappoġġa ir-riċerka f'dan ir-reġjun. Insejħu l-Kummissjoni biex ikun hemm strateġija u pjantazzjoni għal dan ir-reġjun, pjantazzjoni wkoll għal Danubju. Grazzi ħafna il-Sur Bostinaru. Sur Komissarju, l-importanza tal-reġjun tal-Black Sea għall-Unjoni Ewropea u għal trasport u l-enerġija, l-istabilta u sigurta u l-ambjent huma evidenti u minħabba fekk l-istrateġija tal-Unjoni għal Bahar l-Iswed se kolla impatt pozittiv ħafna f'din iż-żona. U anka fl-Unjoni Ewropea il-Kumitat Reġi iħoss li din l-istrateġija se ġib żvilupp sostenibbli fir-reġjun imma jasbu u koll li biex tkun effettiva b'mod sħiħ trid involvi l-stati kollha tar-reġjun kemm jekk huma membri tal-Unjoni Ewropea jew le. Din l-istrateġija għandha bżonn koordinazzjoni tal-azzjonijiet u kif tista' isseħ din mingħajr l-involviment adattat tal-pajjiżi kollha involuti. Il-koordinazzjoni hija meħtieġa wkoll fl-istrateġija ta' Danubju li għandha priorità taħt il-Presidenza Ungeriża. Il-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni għandha tiġi promossa f'kull qasam b'mod partikolari fit-trasport u l-enerġija. Il-kellim qatalu il-mikrofonu, grazzi ħafna tgħid il-President. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen. President, Kommissarju, Signori. Nishti, nirringrazzja l-rapporter minn qalbi tax-xogħol eċċellenti li jagħmel tal-li ħareġ b'dawn l-idejat daqshekk interessanti u li ħajjuna fix-xogħol tana fil-ġejjien iridu nirrealizzaw li kooperazzjoni fil-baħar l-isbet ma tistax ġim imħalta mal imħawda mal-sħubija tal-Vant jew mal-relazzjoni strateġiċi mar-Russja u Turkija dawn huma affarijiet differenti u mhux qed jieħdu u din l-istrateġija mhux qed toħdilhom posthom meta wieħed iqis dawn il-gruppi differenti huwa interessanti li wieħed jiġbor l idea u li jkollna linja koerenti u li tista' tgħin lill-pajjiżi nistaw bil-kooperazzjoni nistaw ngħidu li ċittadini u l-interessi politiċi li kultant jistgħu anke jaħdmu bil-kontra dawn aħna nistgħu nisfurzawhom biex jimxu fl-istess direzzjoni u dan eh, eh, fil-ġejni fisser li kunem aktar sigurta f'dan ir-reġjun. E, Sħubija u relazzjoni mhijiex xi ħaġa li tmur kontra xi pajjiż jew xi nazzjon. Anzi, inkunu qegħdin naħdmu magħhom. Qegħdin nofru lil dawn il-pajjiżi prospettiva li aħna per eżempju ma nistawx nofru l russija u għalek huwa eh, ġustifikabli li jkollna eh, differenzi bejn dawn dan l-approċ kooperazzjoni hija fl-interess tal-Unjoni Ewropea hija fl-interess ukoll tal-Russja u anka tat-Turkija u tal-pajjiżi kollha involuti eh, fi sħubija f'dan ir-reġjun u din tejn uh, għal-istabilta ekonomika u politika fir-reġjun u fl-Unjoni Ewropea. U jina ħerqan ħafna li naħdmu mal-Kummissarju eh, fuq eh, f'dan il-qasam. Grazie ħafna il-kalim li jmiss sur Pasco, Signora President il-Bahar Iswed huwa eh, bib għall europa wara nindirizzaw b'dan il-mod, mhuwiex bot il-bot, mhux post il-bot li m'għandux relevanza illi aħna naħsbu fuq kultant din iż-żona tpoġġinna punti fuq l-aġenti pal per eżempju meta e, inqata il-gas xi snin ilu jew il-gwerra bejn il ġorġja u r-Russja. E, aħna fil-fatt ma natuwix biżejjed attenzjoni lil dan ir-raġun u e, minn mindu saru membri il-Rumanija u l-Bulgarija l-Unjoni Ewropea qed tagħti aktar attenzjoni li din iż-żona. il l-Unjoni Ewropea kellha titratta eh, ma' affarijiet mill-lejl għan-nar, pero ma, sarux affarijiet eh, importanti ħafna mill-2008 l-għawna. Eh, kif hemm imsemmi fil-rapport hemm nuqas ta' interess u nuqas ta' rida tajba mill-Istati membri tal-Unjoni Ewropea biex indirizzaw il-kustjonijiet speċjalment fi żmien ta' kriżi. Il-bażi ta' sinerġija eh, li kienet tgħid li għandu jkun hemm aktar koerenza ma ħarsitx lejn il-veritajiet eh, dwar din iż-żona li hija differenti ħafna milli kienet 20 sena ilu. Forsi f'dan il-kuntest ta' reviżjoni inkunu nistgħu intejbu l-affarijiet. Grazzi ħafna. Nkallim li jmiss, grazzi ħafna. Il-rapport preparat mill-kollega tagħna huwa tajjeb ħafna u nixtieq nirringrazzjah dan ir-rapport jiġbdilna l-attenzjoni lejn dan ir-reġjun, dan ir-reġjun illi fih ħafna sistemi diversi politiċi anka reliġjonijiet differenti. Hemm differenzi wkoll fir rigward tal-rizorsi naturali. Is-sitwazzjoni hija ġdida sa hija differenti u dan minħabba illi hemm tliet stati membri illi huma minn dan ir-reġjun. Dan ir-reġjun huwa interessanti ħafna għalina minħabba l-pozizjoni ġeografika tiegħu li tirrappreżenta valur miżjud għalina u anka riski fir rigward ta' sigurtà. Nixtieq nenfasizza s-sigurtà tal-enerġija pereżempju u il-sostenibilità fil-rizorsi tal-enerġija. Dawn kollha għandhom impatt anka fuq relazzjonijiet tagħna mar-Russja għalek hemm bżonn kooperazzjoni mill-networks u mill-pajjiżi kollha. Nixtieq insemmi wkoll l-organizzazzjonijiet ċivili li aħna għandna in issuhom ma nix eh, eh, għandu jkonna rizorsi finanzjarji kontinwi. Naħseb li aħna nkunu nistgħu nużaw dan ir-rapport, ir-rakkomandazzjonijiet eh, li hemm fih is-Sur Schulz. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. President, Kommissarju, kollegi. Huwa importanti li l-Baħar l-Iswed jiżviluppa f'kuntest ta' stabilità. U biex dan isir iridu strateġija olistika Dan huwa dak li qed titla' il-Kummissjoni li qed tagħmel il-Kummissjoni għal dastant din tilħaq din tikseb l-appoġġ tal-grupp tiegħi. Aħna rajna ta' proposti provajna nsolvu problemi, iżoni konflitti fir-reġun u jkollna soċjetà ċivili aħjar nappoġġaw il-proġetti għaċ-ċittadini u natu priorità wkoll biex nippromovu proġetti żgħar bħala parti mill-kooperazzjoni transkonfinali. Aħna wkoll ridu politika sostenibbli tal-ambjent, iktar effiċenza tal-enerġija u wkoll il-kreazzjoni ta' akademiji u networks tal-istudenti. Dak li wani esawnek hawnhekk però fl-opinjoni tiegħi hija eh, li m'hemmx approċċ konsistenti għall-enerġija u l-infrastruttura fir-reġjun. Nitkellmu b'mod partikolari għan u South Stream Dak li minix nifhem huwa li aħna maħniex qed nippruvaw eh, nagħmlu monteraġġ iktar mill-qrib tal-pjattaformi fil-Baħar l-Iswed jiena naħseb li fil-gwart tal-katastrofi fil-Golf tal-Messiku din hija eh, xi ħaġa neċessarja assolutament. Grazzi ħafna ngħaddi l-kelma li sur kawal għal-minuta. Szanowni Państwo, eh, Panie Komisarzu. Signori, Komisarju, Jiena naħseb li dokument li ġi abbozzat jixra li jiġi appoġġat għal daqstant fisem il-grupp tiegħi jiena nappoġġah. Jiena nixtieq ngħid li s sinerġija tal-Baħar s iswed għanna narġam naħsbu fuq din il-kwistjoni għalli xemxie idejat tajbin li mux dejjem ġew tradotti fil-prattika għal daqstant. Naħseb li l-għana u tal-Kummissarju huwa li eh, poġġi iktar ordni f'dan ir reġun tal-Ewropa u juri li l-iktar ħaġa importanti hija l-politika tal-viċinat tagħna u mbagħad inżidu iktar punti magħha. Dan jiggarantixxi xi tip ta' stabilità fil-qasam tal-enerġija f'dan ir-reġjun aħna wkoll nkun nistgħu nappoġġaw lil Ġorġja fir-riformi demokratiċi tagħha. L-ewwel nixti nixtiequ nagħmlu iktar inizjattivi din parti mill-Ewropa mhux biss biex inkunu kburin iżda biex daw ikunu punti effettivi. Grazzi, issa ngħaddu għas-Sur Campbell Bannerman għal-minuta. Signor President, diskussjoni tal-Bahar l-Iswed eh, tfakkarni f'xi ħaġa li rridu noqogħdu attenti, attenti ħafna f'qasam bħal dan. Il-Bahar l-Iswed huwa viċin eh, Russja jgħad viċin ħafna tal eżempju il-ħajt ta' Kremlin u rajna bosta kwistjonijiet u konflitti ġewwa l-Ġorġa. Kieku l-Ġorġa kienet fin-NATO il-konsegwenzi kienu jkunu diżastrużi jena nappoġġa l-indipendenza tal ġorġa iżda miex ideja tajba li nitlu f'dan il-qasam. Umbat hemm it-Turkija li l-Unjoni Ewropea qiegħda qisha tilab magħha qed toffri il- Eh, is-sħubija anka jekk pajjiżi bħal Franza għamlu vito fuq l-applikazzjoni. It-Turkija għandha 4% tal-massa tal-art tagħha ġewwa l-Ewropa. M'għandix tkun eh, fl-Unjoni Ewropea hemm perikli żgħar ħafna kbar jekk aħna noqogħdu nweblu lit-Turkija. U ukoll fl-aħħar nixtieq ngħid li il-bahar l-iswet għandu involviment ta' zejtu tal-gas. Għal daqstanti jew nuqodu attenti. Grazzi Sur Campbell. Is-Sur stajna għal-minuta jek joġbak. Grazzi, Senjura President, jena nishtiq. Najt li naqbel ma' ħafna mill-opinjonijiet eh, ta' bosta kollegi u nishtiq eh, nifraħ li rapporter. Sa' minn zminilu. Din iż-żona li hemm kellha importanza ekonomika u politika l-Ewropa, il-Baħar l-Iswed eh, għatandu l-istess importanza. U għal daqstantu għam ferm importanti li din l-istrateġija titħol eh, eh, fisseħ u aħna qed namlu dibattitu ieħor kien hemm riċentament dibattitu ieħor dwar dan u se nixtieq nsemmi punt li ġim semmi mis-soċjalisti u Nitlob li tappoġġaw il-proposta biex nistabilixxu budget line separat u għal daqstant nitlob li l-Kummissjoni Ewropea biex tieħu azzjoni u biex dak li qed ngħidu hawnhekk din il-Kamra llum e, isir realtà. Grazzi. Grazzi għandu għal-kelima l-oħra fuq il-lista. Is-sur Winkler għal żewġ minuti. Signora President, Kummissarju, kollegi. L-għunet nishtiq nifraħ l-sur Langorjano l inzjativa tijaw fil-rapport tal-Bahar l-Iswet u nishtiq u kol nilqa ehm, l-appoċ ta' bosta kollegi oħrajn li kommettaw ruħom fuq viżjoni Ewropea għal reġun tal-Bahar l iswet Il-Bahar l-Iswed sar eh, bahar intern fl-Unjoni Ewropea l-importanza ġeja strateġika tiegħu um, ma nistawx ninsewa minħabba l-istabilità reġjonali, il-proċess ta' demokratizzazzjoni, sigurtà tal-enerġija u kwistjonijiet ekonomiċi u kommerċjali. Jiena nemmen bisħieħ li aħna l-Unjoni Ewropea rridu nibbenefikaw mill-potenzjal tal bar l-Iswed u tar-reġun tiegħu u mhux oħrajn. Biex nilħu dan il-għan, l-Unjoni Ewropea għandha torbot iktar fuq l-Istati membri li huma fir-reġun u għanda iċċedi kull kwistjonijiet tal-passat u turi iktar dinamizmu tmexxija u viżjoni. Minar dan, eh, minar dawn il-kwistjonijiet ta' tkabbir nixtieq uh, insemmi uh, u nitlob li xetiċi kollha tal-Baħar l-Iswed kull tnaqis fil-proċess ta' dan ir-reġun ser iwassal għal uh, problemi f'dan ir-reġun. Per eżempju, instabilità fuq medda twila ta' żmien jew medda qasira ta' żmien eh, li se tkun iktar jibsa l-Unjoni Ewropea biex timmaneġja. Għal daqstant kollegi, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn il-Bahar l-Iswed li huwa bahar intern, għandha bżonn strateġija integrata għal dan ir-reġun u wkoll l-istrateġija tal-Bahar l-Iswed għandha tiġi abbozzata mill-Kummissjoni Ewropea u e, issemmi rakkomandazzjonijiet li e, kitab ir-rapporter u din il-Kamra għandha tagħti appoġġ siħra l din l-istrateġija. Grazzi Sur Winkler, issa il sinjura Koppa għal minuta u nofs. Grazzi President, aħna qegħdin niddiskutu rapport ferm importanti llum dwar dan ir-reġun kruċjali ħdejn l-Ewropa, il-Baħar l-Iswed u importanti għal kooperazzjoni reġjonali kif ukoll għal politika Ewropea u għal daqstant u fl interess ta' kulħadd li dan isir żona eh, zona ta' paċi stabilità u demokrazija. Għal xi ftit żmien issa konna qed niżviluppaw politika għal baħar l-iswed iżda r-riżultati għandhom jitjiebu. Irridu nassiguraw li kulħadd ikun involut il-pajjiżi kollha li huma fuq il um, għandhom kosta ma' dan il-bahar u bħala parti mill-politika ta' viċinat tal-Unjoni tal Ewropea għanna natu kas il-stabilita u l-paċi f'dan iż-żona għalli hija kruċjali din għall ewropa Irridu kol naqsmu r-responsabilità tagħna biex nipprevjenu l-konflitti u nagħmlu proporzjoni għall paċi U importanti għall ewropa għaliex hemm implikazzjonijiet ta' trasport pereżempju għall ewropa Irridu nassiguraw għal daqstant li jkun hemm sistema xirqa tal-istat ta' dritt eh, f'kwistjonijiet ta' kummerċ, eċetera. F'dan iż-żona irridu eh, budget line speċifiku għal appoġġ tal-Baħar l-Iswed u dan jista' jgħin ħafna lil din iż-żona timmodernizza ruha. Allura, Kummissarju, permezz l politiċi nistgħu nresqu dan din iż-żona iktar viċin tal-Ewropa u jitlu fil-familja Ewropea. Grazzi ħafna Nadja Sinjora Valjana l-minuta. Grazzi, Sinjora President, Komissarju, kollegi, sa il 2007 aħna rikonoxxejna l-importanza tal-reġun tal-Bahar l-Iswed u l-impatt tal approċċ tagħna ma tantx kien tajjeb però ma kien hemm l-ebda proġetti konkreti jew riżultati konkreti għandna bżonn ta' pjantazzjoni realistiku, banijiet ċari, um, azzjonijiet, prioritajiet u vżjoni aħjar arruoli u koordinazzjoni uh, għall-istraġġija ta' Danubju. Għanna bżon namlu uh, partnership tal-enerġija trasport flimkien mal-partnership tal-ambjent permezz dan il proġett iffokat fuq proġetti fuq skala żgħira nistgħu nelbu din il-komplessità diverġenti li hemm fir-reġun. Irridu morru lil in mill-approċċ frammentat tagħna fir-rigward tal-finanzi. Sissa kellna bost strumenti finanzjari u ftit viżabilità għal daqstant irridu eh, l-programm tal-Bahar l-Iswed eh, nimplementaw u wkoll nippruvaw nagħmlu ehm, attrazzjoni għal iktar investiment f'dan ir-reġun. Grazzi. Grazzi Sur Vlasak kal minuta kjoġbok. Signor President, Kommissarju, Sinjuri, l-implementazzjoni bil-mod tal-proġetti, nuqqas ta' pjanijiet ta' azzjoni u rapporti ta' evalwazzjoni u l-ebda laqat fuq livell oli u kol riski mal-partnerships uh, tal-vant kif ukoll problemi oħrajn u rew li id-deċiżjoni biex natu iktar responsabilità lill-istati membri ma kienx idea tajba. Il-Kummissjoni Ewropea għandu jkollha rwol iktar importanti bħala sekretarjat u wkoll bħala Eh, xej f'din l-istrateġija. Jien ukoll nemmen li l-istrateġija bħal pereżempju strateġija oħrajn makroreġjonali għandhom jiġu mill-budget u minn eh, u għandhom ikunu neutrali mill-lat istituzzjonali għal daqstant m'għandniex eh, natu iktar riżorsi, m'għandniex namlu leġiżlazzjonijiet ġodda M'għandniex bżonn ta' programm ġdid jew linji tal-baġit ġodda, iżda għandna bżonn nifukaw iktar fuq l-implementazzjoni ta' proġetti speċifiċi li ser ikunu fl-interess ta' dan ir-reġun. Grazzi. Naddu għassur Kumuzzokas għal minuta u nofs. Grazzi President Kommissarju, u importanti li aħna nenfasizzaw il-punt li dan ir reġun il-reġun tal-Bahar l-Iswed, huwa importanti ħafna strateġikament tal-Ewropa u diġa sar baħal domestiku wara daħlu Rumanija u l-Bulgarija fl-Unjoni Ewropea jridu nippromovu l-istabilità u demokrazija u fl-interess tal-Ewropa u tal-pajjiżi kollha fir-raġun. Aħna bdejna politika fl-2007 li waslet għal għal dan u sissa xi passitti duk hemm xi progress iva ftit suċċess iżda sfortunatament kien hemm ħafna dewmien u perjodi ta' inattività u fallimenti fl-2008 per eżempju ma kienem l-ebda laqa ministerjali biex tiddiskuti din kwistjoni għal sant il-politika ma laħqitx l-anijiet ambitjużi li aħna ippjanajna u aħna manna l-ebda għazla li fli jinsaħu l-politika tagħna u niprovdu iktar finanzi biex din il-politika tkun implementata. Ir-rapport jitlob għal eh, Strategija Ewropea integrata għal baħar l-Iswed li ser ikolla il-linji tal budget tagħha biex jappoġġawha. Ukoll nixtieq ngħid li membri ta' trasport u tal-turizmu per eżempju kumitati ta' turizmu jappoġġaw din l-idea irdu nassiguraw dawn il-kwistjonijiet jitlu bħala parti sħiħa mill-politika tal-Bahar l-Iswed, politika Ewropea l-Bahar l-Iswed irridu nkontribwixxu wkoll għall-iżvilupp tal-reġun tal-Bahar l-Iswed u dan għandu jisir issa. Iżda, it tkabbir ja kwistjoni oħra u din hija eh, irridu nanalizzaw fid-dettall noqdu attenti ħafna. Grazzi ħafna sur Kirillov għal minuta u nofs President meta daħlet ir-Rumanija u l-Bulgarija fil-Baħar l-Iswed, il-Baħar l-Iswed sar ehm, reġjun fil-viċinat. Din dan huwa pont li jaqgħad l-Ewropa mal-Baħar Kaspjan u l-Asja ċentrali hija ta' importanza ekonomika eh, u din l-importanza ekonomika qiegħda dejjem tiżdied. daqstant l-Unjoni għandha tam ikollek tal prezenza f'din iż-żona u issib soluzzjonijiet aħjar għal problemi li hemm f'dan ir-reġun. Mhux biss eh, rridu nuru interess kooperazzjoni eh, mar-reġun Iżda rrid noqogħdu attenti għal kwistjonijiet fir-reġun li huma ta' importanza Ewropea bħal pereżempju konflitti, eh, li traffikar u kwistjonijiet oħrajn ta' sikurtà. Dak li għandna bżonn bħalissa nifukaw fuq qatt ta' kwistjonijiet ta' tħassib li huma ta' interess pragmatiku għall-istati kollha. Bħal pereżempju sigurtà marittima riċentament kien hemm żieda fl-inċidenti li involvu ħafna mwiet u wkoll sara ambjentali fil-Baħar l-Iswed. L-Unjoni Ewropea għandha tnaqqas dan ir-riskju ta' inċidenti ċivili Eh, billi tagħti assistenza għal operazzjonijiet fih dan il-qafas tal-politika integrata marittima. Aħna wkoll qed nistennew nivutaw fuq ir-rapport tal-kollega Tana li għandu x'jaqsam mal-politiċi fil-Baħar l-Iswed. Dan jista' jkun ta' bażi tajba l-kooperazzjoni eh, multilaterali fir-reġun irrit ukoll li kunem appoġġ għal proġetti oħrajn bħal pereżempju Ring Highway fil bahar tal bahar l-Iswed u kol il-konnessjonijiet ta' trasport bejn il-bahar il-portijiet tal-Bahar l-Iswed. Nixtieq nirringrazzja l rapporter talli appoġġaw l-emendi tiegħi u għall-kontributi tiegħu eċċellenti. Grazzi. Grazzi. Issa ngħaddu għassur Sivjek. Grazzi aħna nitkellmu dwar ir-reġun tal-Baħar l-Iswed u aħna meta nitkellmu dwar dan ir-reġun aħna e, konna ngħidu li ma l-ebda post ieħor viċin tal-Unjoni Ewropea li jista' jkun il-post ta' Eh, daqshekk konflitti differenti, konflitti ta' interess differenti. ma nix nejdu l-nis li aħna l-unika nis li nistaw nsolvi din il-problema, di miex xi, daw miex li sta ta' wedjiet, aħna ma nistawx nsolvu il-problemi eh, meta il-Russja mux taċċettom daw, ma nistawx nsolvu il-problemi reġjonali, iżda ma jfissirx li għandna nċedu, jekk aħna qed nitkellmu dwar sinerġija fil-Baħar l-Iswed, fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed, dan huwa ta' valur miżjud. Jiena nixtieq ngħid għalfejn il-Parlament mhux qed jikkoopera ma' organizzazzjonijiet oħrajn reġjonali bħal pereżempju l-Assembleja Parlamentari tal-reġjun tal-Baħar l-Iswed. Huma jridu jikkooperaw magħna iżda aħna qed inħossu wis importanti biex nikkooperaw magħhom. Nixtieq li nifukaw eh, l-attenzjoni tagħna fuq dan, grazzi. Is-sur Kutax għal minuta. Grazzi President. Ir-reġun tal-Bahar l-Iswed huwa ovvjament importanti għal-reġun, iżda ma kienniex approċċ strateġiku, ma kienniex pjantazzjoni għal-Bahar l iswet dan sar um, permezz ta' strumenti differenti u mhux koordinati għal daqstant huwa importanti li jkollna approċċ tajjeb għal-reġun tal-Bahar l iswet irrit ikollna strateġiji simili li rajna fi programmi oħrajn reġjonali per pereżempju l gwida, sviluppi ekonomiku, trasport, eh, l-enerġija, sigurtà u governanza tajba. Proġetti ewlenin huma ta' importanza kbira bħal per eżempju il-pipeline ta' Nabucco li jista' jgħin għal iktar indipendenza tal-enerġija u jgħin biex titnaqqas id-dipendenza. Irridu nappoġġaw dan irid ikun hemm strateġija komuni. Grazzi. Grazzi ħafna taħt il-keġ di Ser ma nistax nagħti l-kelma lil kulħadd, se nibda lis-Sinjura Tavela. il-reġun tal-Bahar l-Iswed huwa ferm importanti għas sigurtà tal-enerġija fl-Ewropa. President, Kummissarju, Hemm kwistjoni importanti ħafna dik ta' Nabucco li tista' toffri ħafna mis sigurtà tal-enerġija għall-Ewropa. Iżda fir-rigward tal- pipeline u ta' dawn ir-rotot, hemm kwistjonijiet insinifikanti ħafna. Is-sur Barroso semma l-Azerbajġan u Turkmenistan iżda xi fisser dan eżattament? Dan ifisser li jrid ikollna xi tip ta' Eh, limitu ta' żmien biex aħna nkunu nistgħu naraw jekk kurs se tkun xi ħaġa vijabbli jew le u ma noqogħdux naħlu l-ħin fuq xi ħaġa li fl-aħħar mhux ser taħdem. Il-kwistjoni ta' nabu kalda daqstant hija waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti għas-sigurtà tal-enerġija tal-Ewropa. Hija importanti ħafna u għandna nanalizzawha fid-dettall. u se taħdem jew le. Grazzi. Grazzi tas tas-sew. Issa s-sur Luan għal-minuta kieġbok. Signor President, l-ewwel qabel kollox nixtieq nifraħ lis-Sur Ungaranu fuq ir-rapport tiegħu għaliex tabilħa huwa rapport eċċellenti, huwa rapport tajb ħafna ġeopolitiku u għandu termini tajbin. Emmek f'dan il-qasam il-Bahar l isvet għandu ħafna potenzjal enerġetiku u għal din ir-raġuni aħna rridu nikkapatilizzaw il-potenzjal ta' dan ir-reġjun, speċjalment rigward l-enerġija. Sal-ġurnata tal-lum l-Unjoni Ewropea u l-approċċ tagħha ma kienx ċar bizzejiet. U sissa għadu ma laħaċ ir-riżultati mixtieqa għalhekk nittama li s-servizz estern tal-Unjoni Ewropea ser jkollu biżejjed riżorsi finanzjarji u umani biex ikunu jistgħu jqedu l-ambjent, it-trasport u l-impjek minn ta' quddiem. L-Unjoni Ewropea għandha tagħti u turi l-preżenza tagħha b'attivitajiet fuq medda twila ta' żmien u li jkunu koerenti u niżviluppaw il-potenzjal ta' dan ir-reġjun. Nista' nagħti l-kelma lis sur Zegdi għal minuta. Grazzi tas signora President, Sinjuri. Pala membru Ungeris nixtieq inżid ngħid xi ħaġa dwar dibattitu għaliex xtaħt il-prijoritajiet tal-Presidenza Ungeriża hemm numru ta' affarijiet li jistgħu jitqisu parti minn din l-istrateġija. Aħna għandna pjan reġjonali ta' żvilupp u l-istrateġija ta' danubju tista' biss tkun kredibbli jekk aħna nkunu miftuħa għal strateġiji reġjonali oħrajn. It-tieni punt tiegħi. Is-sigurtà ta' l-enerġija hija ta' importanza estrema jekk aħna rridu nġibu lura l-paċi f'dan ir-reġjun, niggarantixxu din il-paċi għax din eh, aħna rridu nħidu passi l qudiem għas sigurtà anki tal-enerġija. Smajna l-bira li sigurtà tal-enerġija waħda mill- prioritajiet tal-presidenza u għalek u fl-interess tagħna li nagħmlu dan. Is-Sur Van Nistelrooy, grazzi tassew, Signora President, illum il-reġjun tal-Bahar l-Iswed huwa parti mill-Ewropa u jekk aħna narawha mill-prizma tal-enerġija jina koordinatur fil-qasam reġjonali u affar U għalhekk nista' ngħidlek li għandu jkun għaw kooperazzjoni f'dan il-qasam aħna smajna dwar l-investiment, dwar gwart il-proġett ta' Nabucco, però jkun relazzjoni taktar stabbli biex dan kollu jaħdem. Il-bira sur Barroza tagħna riżultati mill- l-Azerbajġan u l-valur mizju ta' hawnhekk din l-istrateġija huwa għata bilħa barra dak li aħna din nistaqsu hawnhekk id-diversifikazzjoni ta' l-enerġija, tas-sors tal-enerġija hija xi ħaġa li jiena nemmen tista' titqies eh, b'mod aktar wiesa u għalhekk nixtieq nirringrazzja rapporter għal din il-proposta li qed tagħmel l-inklużjoni ta' dawn. L-aħħar kellima jekk jogħġbok, eh, silenzju hawnhekk f'din il-kamra, nagħti l-kelma lis sinjora Danċilla. Grazzi tas, Sinjor President, il-Baħar li iswetu importanti għall-Unjoni Ewropea minħabba l-pożizzjoni strateġika tagħha, ma anki minħabba l-possibilità ekonomika li għandha u anki l-possibilità biex ikun hemm żvilupp reġjonali. Il-strateġija tal-Bahar l-Iswed ser tikkontribwixxi biex ittejjeb kooperazzjoni ekonomika bejn l-istati tar-reġjun tagħti aktar toffri kooperazzjoni aħjar fil-riċerka u żvilupp u anke edukazzjoni pro nittamaw li tipproteġi r-riżorsi naturali ta' din iż-żona. L-Unjoni Ewropea għandha tħeġġeġ il-pajjiżi f'dan ir-reġjun sabiex bekk tkun jistgħu ħarsu b'mod aħjar riżorsi ambjentali tagħhom u anke jamministraw il-riżorsi ambjentali li għandu u jitrattaw ukoll ma' msiħba reġjonali aħjar. Tajjeb, u jismel aħna nalqu il-proċedura keġdi għajuna til-kelma l sur Fule, il-Komissar Fule. Grazzi, President, Signore Onorevoli, permettu li namel tlet kommenti l-ewel wahda li ġa esprimejt fil-bidu tal- diskussjoni tana, il-rapport ta' fuq il-reġjun tal-Bahar l-Iswed u tini nati merħba għall-evidenza li natat rigward l-importanza li għandax taqsam ma' dan ir reġjun partikolari u l-importanza da tinqasam ma' mis-servizz estern u l-Kummissjoni u tininat jina ħerqan biex ikolli kooperazzjoni ma' din il-Kamra fuq l-istrateġija tal-Bahar l-Iswed u l-implementazzjoni sossegwenti. Grazzi. Merci, Monsieur il-Commissaire. Grazzi tas-Kummissarju u sabiex nikkonkludi nixinat il-kelma l-rapporter u jekk joġobkom, isimaw, zomu silenzju fil-kamra kieġobkom. Sinjura President, jina nista' nżomm fil-qosor mhux minħabba biss li hawn ħsejjas, ħafna storbi fil-kamra max kont fortunat bizet li ġejt appoġġjat minn żewġ eh, partijiet tal-kamra ta' dan il-parlament kif qal tajb is-sur Brock fil-kummenti tiegħu brillanti r-rapport li aħna ser nivvutaw fuq illum u eżempju tajb ħafna ta' kooperazzjoni minn kull parti tal-partiti. U għalek nixin nirringrazzja, nirringrazzja Sur Paxku li kien tassew, attiv u eh, supporter onest ta' dan il-rapport u ma nixtieqx noqgħod insemmi affari eh, ismijiet oħra għaliex ikolli ngħid li kulħadd eh, għamel xi ħaġa importanti rigward dan ir-rapport u anki is il-valur tal- Reġun tal-Bahar l-Iswed u anki l-fragilità u l-fatt li rridu neżarċitaw kawtela biex niformulaw eh, politika fil-qasam tal-Bahar l iswet bla dubju, kummenti vitali rigward il-ħtieġa tal-proġett ta' Nabucco, tal-importanza pan-Ewropea li għandha. Nixin ringrazzja il-Kummissarju Fule għal rimarki tijaw u mo partikolari tal isemma dimensjoni marittima li l-Kummissjoni qiegħda tfassal bħalissa u bla dubju talli għamlet ir-rabta neċessarja bejn l-istrateġija tal-Bahar l-Iswed u l-istrateġija tal danubju Grazzi tassew. Grazzi tassew, rapporter għal kuraċ li jurrejt li titkellem b'dan l-istorbi kollu li kienu fil-parlament. Naġġornaw għal minuta bat inkomplu bil-voti.